ħafna li fuq it-territorju Ewropej, fuq it-territorju Ewropew, il-leġislazzjoni Ewropea biss tapplika. Grazzi ħafna kummissarju. Er, kważi rnexxielna nikkonkludu sa 11. Nirringrazzja lill kollegi għall partiċipazzjoni tagħhom. Nirringrazzja wkoll l-interpreti u l-personal kollu għax xogħolhom għawek wasanna fit twim ta' debattitu tagħna nerġgħu nkomplu għada il-ħamis 16 ta' frar mid-disa il-qudiem l-aġenda disponibbli fuq il-website tal-Parlament naġġorna il-laqa. Il-lejli tajjeb.